Zelenski. Skont l-artiklu 9 paragrafu wieħed u skont um, il-regola ta' proċedura numru 16 jiena nista naddib din il-proċedura il-test sibuħ um, fil-sit ta' l-internet u jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni min-naħa tal-parlament, minħabba tal-membri tal-parlament, minn as 40 membru tal-parlament nistaw nadottaw din id-deċiżjoni.